friends, dear colleagues of the European Parliament. Eżis membri, eżis membri tal-Parlament Ewropew, kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali, eżis kollegi mill-Kumitat tan-Nisa, is-Sinjora Garcia Perez, Ada, Ada ġejja, kif tafu fi Brussell dejjem jista' jkun hemm xi ftit dewmien minħabba traffiku fit-toroq. Ġifiri, nitlob skuża fis-sema u nixtieq illi nibda il-konferenza qabel ma tasal i. Skur li ħadd tasal minn ftit minuti oħrajn issa nixtieq illi naqsam ma xi ftit minuti dal-għodu. U allura nitlobkom sabiex taċċettaw illi diġà nibdew. Nixtieq ingrazzjakom tal tuni din l-opportunità li nkellimkom f'din il laqgħa tant importanti. Jiena kuntent illi fil-kuntest ta' din tal-jum dinji tan-nisa ta' din is-sena ta' 8 ta' Marzu, parlament Ewropew deċida li jorganizza dan l-avveniment. U naħseb li l-kol kemm aħna naqblu illi huwa importanti iva li norganizzaw dan l huwa meħtieġ li nitkellmu fuq il-kwistjonijiet li intom ħad iddiskutu illum, ġifieri il-kriżi tar-refuġjati tal-immigrazzjoni mill-perspettiva tal-ungwenza bejn Tinkwetax jiena diġà tlabtom skuża fis-smek jiġifieri. jiena bħala President tal-Parlament Ewropew ħafna drabi nkun tard ukoll għall-istess raġunijiet illi waslet tard illum is-Sinjura Garcia Perez bħal xi eh, problemi ta' traffiku, eċċetera. Mhux daqshekk faċli daqskemm taħsbu li tasal minn posta ieħor fi Brussell. Jiena naf li l-esperjenzi tal-kriżi ekonomika u finanzjarja tal-refuġjati wkoll huma verament ta' problema kbira u ħafna stati membri kienu qegħdin jaħsbu jekk għandix nagħlqu il frontier nazzjonali. Refuġjati ħafna drabi ikunu mpenġija b'daqs li kieku huma teddida għas-soċjetà tagħna mhux bħala nies illi qegħdin jaħarbu mill-gwerra u jħallu dak kollu li għandhom warajhom sabiex jippruvaw isibu post iktar sigur. Il-kriżi tar-refuġjati hija dwar in-nies hija problema ta' ħafna nies illi għandhom tfal mħuġin bil-familji tagħhom u għandhom problemi kbar. fl nar tas sena 2016, Junis irrapporta li n-numru ta' nisa u tfal kien iktar minn numru ta' rġiel illi kienu qegħdin jaslu fl-Ewropa minn mintu bdiet il-kriżi, in-nisa u tfal huma fost il-kategorija l-iktar vulnerabbli suġġetti għal diskriminazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem. Għal ksur ta' drittijiet tal-bniedem. L-ewwel net aħna rridu fil-fatt insibu natu għam lajnuna u ma fil illi għedin ġejjin meta jkunu ġejjin l-Ewropa u manka meta jaslu l-Ewropa. F'ħafna konflitti, ħafna minn nisa jinkisru l-om drittijiet tal-bniedem minħabba anke każijiet ta' stupru fil-gwerra minħabba il-gwerra u bosta konflitti huma qegħdin jaftu wiċċhom ma' ħafna konflitti oħrajn ukoll, speċjalment dawk in-nisa li qegħdin jivvjaġġaw weħidhom. Dan jinkludi wkoll vjolenza sesswali minn dawk li jitraffikaw il-bnedmin u anke gruppi oħrajn kriminali. Fost l-oħrajn hemm ħafna każijiet ta' traffikar tal-bnedmin u prostituzzjoni. Dawn in-nies għandhom bżonn il-protezzjoni fil-pajjiżi Ewropej, għandna bżonn li narfu ħtiġijiet speċjali tagħhom u nindirizzawhom. Għandna bżonn illi konna servizz ta' counseling speċjalizzat u anke kura soċjali matul proċedura tal-azil. Ħaġa oħra hija illi fil-kampijiet ta' refuġjati anke fit-Turkija u fil-hotspots fil-Greċ hemm bżonn li l-tiġijiet tan-nisa u tat-tfal għandhom ikunu identifikati speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam ma' li l-privatezza u s-sigurtà. Eżis kollegi, jiena stess kont impressjonat ħafna biż-żjara illi għamilt is-sena li għaddiet fil-kamp ta' friġġjati f'Kilis fit-Turkija fejn sajt nara bajnejja stess it-taħriġ speċjali u l-programmi ta' edukazzjoni li kienu qed jingħataw lil nisa u l u kif dawn il-programmi kienu qed jgħinluhom jibqgħu għaddejjin u jsaħħu l-ħiliet tagħhom. Din kienet esperjenza verament sabiħa u verament nixtieq ngħid illi huwa ta' onur dak li qed jagħmlu l-awtoritajiet eh, torok fil frontira mas-Sirja iżda Aħna nafu wkoll illi 10% biss ta' Sirjani fit-Turkija qegħdin jiexu dawn il-kampijiet tar-refuġjati. U allura nixtieq illi issa nitkellem fuq tielet punt illi nixtieq nitkellem dwaru, ġifieri li ħtieġa li nintegraw fis-soċjetà tagħna in-nisa refuġjati u tfal ħalli bekk eh, rridu naraw li l-parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol ikun iktar faċli, nipprovdu klassijiet u korsijiet tal-lingwa u anka aċċess għall edukazzjoni ta' kwalità tajba. Dan japplika kemm hawnhekk fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fil-pajjiżi terzi. Naturalment dawn l-affarijiet jiswew il-flus u naħseb illi fis-summit li jmiss illi ħajkun nhar it-tnejn bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija fit-tejjija għal dan is-summit minħata Parlament Ewropew irid jiddiskuti wkoll il-mod ta' kif għandu jena għandhom jingħataw dawn il-flus u nittama illi ma jenatawx daqshekk bil-mod daqskemm dam dan id-dibattitu ix-xar li għadda jekk aħna nagħtu perspettiva sostenibbli lil dawn ir-refuġjati li qegħdin jgħixu fit-Turkija żgur li mhumiex ħajħossuhom sfurzati illi jerġgħu jieħdu riskju u jivvjaġġaw lejn l-Ewropa. Sinjuri, kriżi tal-refuġjati hija propju tikkonċerna lil ħafna ħafna nies, hija kwistjoni komplessa ħafna u m'hemmx soluzzjonijiet faċli. L-Unjoni Ewropea stabilixxiet regoli komuni dwar kif aħna għandna nieħdu ħsieb ir rifuġjati u l-immigranti sabiex nipprovaw nindirizzaw din il-kwistjoni. Fost l-oħrajn għandna l-kodiċi tal-frontieri ta' Schengen, għandna r-regolament ta' Dublin, għandna sistema ta' relokazzjoni ta' emerġenza L-Unjoni Ewropea tagħna hija bbażata fuq l-istat ta' dritt u fuq solidarjetà bejn l-istati membri. U matul dawn l-aħħar ftit xhur rifuġjati u l-immigranti li qegħdin jaslu fl-Ewropa ma kinux trattati skont ir-regoli komuni tagħna li ftemna dwarhom aħna koll flimkien. Din hija xi ħaġa li mhijiex ġusta kemm għan-nies li huma involuti kif ukoll għan numru ta' pajjiżi li mbagħad iridu jħallsu dawn il-kontijiet minħabba li ma kinux trattati sew dawn in-nies. Huwa importanti illi s-sistema ta' regoli komuni għandha tkun implementata minn kulħadd, minn kull pajjiż. Il-kwistjoni hija jekk aħna xajrna xena illi insaħħu u nimponu riforma tar regoli qabel ma jkun tard twiss. Jew inkella kif il espert fl-istorja Christopher Clark kien deskriva f'kuntest differenti, kien qal jekk aħna mhux ħanħallu l-Ewropa tibqa' bajnejha magħluqa u tagħlaq il-frontieri u tagħlaq moħħa wkoll. Jiena nawguralkom li kolkom dibattitu dwar dimensjoni tal-gwaljanza bej sessi u trattament tajjeb tan-nisa fil-kuntest tal-proċedura tal-immigrazzjoni u tal-azil u l-politika tal-immigrazzjoni u nirtama wkoll nisana bil-ħerqa li nisma l-proposti tagħkom sabiex intom iżidu proposti sigurtà għar-refuġjati nisa u tfal fil-kampi ta' kif ukoll fil-soċjetà tagħna. Jiena niskuża ruħi ma nistax nipparteċipa bissej fil-diskussjonijiet tagħkom. Jiena irrid inħejji il-konferenza tal-presidenti ta' din eh, l-istituzzjoni flimkien ma' Federica Mogherini u l puntewlini fuq l-agenda ħajkun il-problemi tal-refugjati u tħejja tal- summit ta' bejn l-Unjoni Ewropea Turkija li ħajsir nhar it-tnejn ġifieri naħseb li tistgħu tiskużawni li mhux ħankun magħkom illum. Ma mhux nipparteċipa bissi fid-diskussjonijiet tagħkom. U bil eh, jekk tippermettu li jiena nixtieq issa Misti dan il-Mary Robinson sabiex titkellem. Misti Mistiedna Honorable Tana, grazzi. Thank you very much, President Schulz, for that very... Grazzi ħafna, President Schulz, għal dik id-diskors taftuħ. Interessanti ħafna. Eżis kollegi tal komitat FEM, membri tal-Parlament Ewropew, membri tal-Parlamenti Nazzjonali, is-Sinjora Naval Sofi, u eżiz ħuti. Jiena kontenta ħafna illi dawek fil-Parlament Ewropew ħalli nipparteċipa f'dawn id-diskussjonijiet. Jiena kont fis-sena 2011 meta konna niċċelebraw il-mit sena tal-jum dinji tan-nisa dik kienet ċelebrazzjoni verament importanti iżda llum aħna din nifukaw fuq suġġett li verament huwa ta' sfida għal valuri tal-Ewropa. Ġifieri ir-rifuġjati nisa u dawk li qed ifittxu l-ażil li huma nisa In-nisa li qed ifittxu l-azil, in-nisa migranti, huma importanti ħafna minħabba li aħna għandna bżonn li l-membri nisa tal-Parlamenti Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew ridu jsemmgħu leħnhom b'mod ċar fuq din il-kwistjoni. Aħna għandna l-empatija illi nippruvaw nimmaġinaw is-sitwazzjoni ta' mara illi hija sforzata li titlaq minn pajjiża il- mara Somali, mxar fil fatt turi kif finja din is-sitwazzjoni fil-poezija tagħha home. U tgħid li ħadd ma jitlaq eh, minn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 in-nisa refuġjati u uh, immigranti fil-fatt għandhom drittijiet speċjali skont il-protokoll tal-1971 għandhom id-dritt tal-ikel, edukazzjoni, shelter, ħajja minna violenza u li drittijiet tagħhom ikunu rispettati. Aħna naħsbu wkoll li dawn in-nisa Ewropej li qegħdin jiċċaqalqu fl-Ewropa għandhom tiġijiet li huma urġenti ħafna fi frar ir-rapport dwar rifuġjati indika li 55% ta' dawk il-nisa li qegħdin jagħmlu dan il-vjaġġ perikolus huma nisa u tfal. Mqabel ma 27% ġunju li għadda, aħna ma nistgħux ngħidu li aħna ma nafux xinu ma' r gbar illi qegħdin jaffaċċjaw il nisa u t-tfal f'dan il- moment verament diffiċli. Aħna nafu li nisaw tfal huma aktar vulnerabbli meta jkunu l-bot mid-djar tagħhom. Jiena naħseb illi l appoċ għabbażi ta' regoli ta' l-gwalinza bej sessi verament t-tpoġġi ta' xejn ta' zbilanċ. Aħna nafu illi n-nisa din jiffaċċaw ir-riskju ta' violenza intom smajtu il- Rapporti tal-UNHCR u anka ta' ġenziju oħrajn fejn in-nisa tkunu sforzati illi ħalsu permezz tal-servizzi li għatu ġisumom istess għal passaport u affarijiet oħrajn. Issa jekk aħna nafu dan kollu, ma taħsbux li hija xi ħaġa li vera kontra l-għajnuna umanitarja li aħna ma neħdux azzjoni. Jiena naħseb illi dan l-affarijiet li qed jiġru fl-Ewropa verament na wiċċna l-Ewropa issa trid tagħti tweġiba il-koordinata ħalli bekk aħna nkunu nistgħu niggarantixxu sigurtà tan-nisa u tat-tfal li qegħdin jippruvaw isibu kemm fil-pajjiżi tagħna. Aħna nixtiequ naturalment niffukaw fuq in-nisa u tfal mħabba li huma l-iktar vulnerabbli. Apparti minn hekk, irridu nkunu nafu minkejja riskju x'ridu nagħmlu sabiex nipproteġu t-tfal u n-nisa. Ir-rapport fuq eh, dawk li jtifittxu l-azil li huma nisa illi fil-fatt eh, kien hemm resaq mill-Kumitat il li huwa responsabbli għall ugwaljenza bejn sassi fl-Unjoni Ewropea għal identifika numru ta' ponti li il-postijiet ta' transitu jridu jkunu aħjar għan nisa u tfal. Il-proċeduri tal-unifikazzjoni tal-familja għandhom ikunu iktar effiċenti, għanna bżon li konna aktar programmi u kol ħalli nindirizzaw il-kondizjonijiet u problemi ta' saħħa li kollom minn nisa u tfal aħna u wkoll namlu minn kollox sabiex nidentifikaw il-vitmi tal fjolenza sessuali. li aħna nafu li l-vitmi hemm bżonn li nqawulhom qalbhom u nipproteġuhom il-mizuri sabiex aħna niprovdu ktar sigurta għal nisa u tfal, refugjati dawk li tifittxu l-azil ħajkollu bżon ta' iktar risorsi dawk il-pajjiżi li qegħdin jaffaċċaw u jħallsu għal dawn refugjati dawk li tifittxu l-azil verament għandna ngħinuhom u dan il pisi irid jinqasam bl-iktar morġos bejn l-istati membri kollha. Il-membri tal-Parlament tal-Parlamenti Nazzjonali u tal-Parlament Ewropew li huma nisa jridu jsemmu leħinhom ehm, fil-summit tal-immigrazzjoni fil-17-18 ta' marzu kif ukoll dakinhar tal-jum dinji tan-nisa dan huwa dibattitu li verament wasal fuqt importanti ħafna. Importanti li nipproteġu d-drittijiet tan-nies kollha. Aħna nistgħu fil-fatt nibqgħu għaddejjin u nafu illi hemm ħafna nies li qegħdin ibatu minħabba ksur ta' drittijiet tal- tal-bnidem tagħhom minħabba li l-frontieri qegħdin jingħalqu f'wiċċhom il-nies il-qoddim kif ħajħarsu lura lej l-istorja u jiġġudikawna. Jiena naħseb illi pjantazzjoni sot u maqsum bejn l-istati membri kollha dan biss jista' jsolvi kriżi ta' refuġjati. Meta aħna nitkellmu fuq qasijiet u l-problemi li għandhom in-nisa għandna possibilità li aħna niżviluppaw salvagwardji u mekkaniżmi li jistgħu jevitaw eh, illi daw il-problemi jerġgħu jiġru. Aħna nafu wkoll illi n-nies ħajerġgħu jkunu sfurzati li jitilqu minn pajjiżhom. Aħna rridu noqogħdu attenti li dawk n nies li jkunu sfurzati li fil-fatt jitilqu minn djarhom aħna ngħinuhom. U dan għandu jisir xi ħaġa li hija ovvja u li daħna nagħmluha bħala xi ħaġa naturali fil- klim ta' Western Shar, ħadd ma jitlaq mid-dar jekk id-dar ma tkunx qed tirrappreżenta ħalq ta' kelb ta' kelb il-baħar. Eh, u l-kelb il-baħar xista jkun eh, gwerra ċivili per eżempju, nuqqas ta' stabilta' u problemi kbar bħal faqar. Issa irridu naraw ukoll li hemm ċertu elementi li qegħdin jisfurzawhom li jisilqu minn djarhom ukoll. Importanti li aħna niddiskutu wkoll il-problema tal-bidla tal-klima li qed ikun fattur ukoll li edha ġiel l ħafna nies jitilqu minn djar tagħhom. Il-bidla tal-klima qiegħda tpoġġi fi problema iktar l-aċċess għall-ilma u u bosta drittijiet bażiċi il-bidla tal-klima ħat affettwa il-pjaneta kollu. Jiena naħseb ukoll li l motta kif affettwat is-Sirja kif ukoll f'bosta pajjiżi fejn ħafna nies li kienu sforzati li jiċċaqgħu lejn iż-żona urbana aħna nistgħu naraw li danu fuq l-istess livell ta' gravità ta' gwerra ċivili. L-impatt tal-bidla tal-klima kif ukoll tal-immigrazzjoni sforzata huma jħassu b'mod differenti fuq in-nisa u fuq l-irġiel. In-nisa jħossu iktar il-problemi b'mod iktar akut u fil-pajjiżiet jiżviluppaw in-nisa jiddependu ħafna fuq ir-riżorsi lokali naturali minħabba il-bżonn li huma jsibu l-ilma u l-ikel għal ħabsa ta' kuljum. Aħna rridu narfu li l-bidla tal-klima tagħmel aktar diffiċli li nisa jkollhom aċċess għal dawn ir rizorsi Jiena naħseb li l-esperjenza li aħna għandna għandha tkun inkluża fil-tfassil ta' miżuru fl-implementazzjoni tagħhom u meta aħna narfu x'nu mal l-tiġijiet ta' dawn in-nisa fis soċetajiet taħħom u tagħna aħna nkunu nistgħu niżviluppaw soluzzjonijiet brabta mal-bidla tal-klima li huma sostenibbli fuq livell lokali fuq livell internazzjonali. Ħalli bekk nippromovu iktar sostenibilità u naraw li jkun hemm iktar reżiljenza f'dawn l-avvenimenti eh, drastiċi tat-temp li qegħdin jisfurtaw li ħafna nies jiċċaqalqu minn posta l ieħor. Aħna qegħdin naraw li d-dinja mhijiex lesta għal għal problemi bħal daw u għal fatt li ħajkun hemm ħafna iktar ċaqliq u migrazzjoni minħabba l-bidla tal-klima. Aħna rridu narfu wkoll li l-bidla tal-klima diġà huwa fattur li qed jisforza lil ħafna nies jiċaqalqu minn djarhom ħafna drabi dawn ikunu l-iktar nies fqar u vulnerabbli. Għal din raġuni aħna minn l unjoni Ewropea rridu nippreparaw tweġiba u azzjoni issa U mux noqdu nistennaw, ħalli nejnu anka l-pajizi tal-oriġni ħalli kun iktar rizil jkollhom iktar rezilienza għal dawn il-każijiet. Ġifieri issa li qed inħabtu biċna mal-kriżi li għanna l-Unjoni Ewropea tista' tibdel din l-istorja tal-immigrazzjoni minn storja ta' dbatija u niket għal storja ta' adattament, ta' aġġustament. Aħna rridu nirriflettu wkoll il-valuri ta' diversità tolleranza u solidarjetà u aħna wkoll rridu nagħtu eżempju l-pija tad-dinja u u għabdawn il-valuri li jina nishtiq intem il-diskors tijaj. Nikwota ħabiba tijaj illi mitet zaħira ħafna u il-natat premju għal paċi. Wangari Matai, illi qalet illi matul l-istorja aħna jasal moment fejn l-umanità trid tkun iktar konxja ħalli tkun iktar fuq livell morali għoli. L-Ewropa bħalissa da tħabbat wiċċa din l-sfida u l-leħen n-nisa jrid jinstema' u jrid jagħmel differenza u allura nappellalkom sabiex issemmu leħenkom. Nasib li dina diskussjoni li waslet fuq ta' ħafna. Grazzi. Thank you. <clears throat> Thank you, Mrs. Robinson. Grazie ħafna, Signora Robinson. U għattilet indirizz jina sena dil-kelma l-Signora Sufi li hija attivista ta' drittijiet tal-bniedem illi għenet biex salva ħafna ħajiet fid-dawl tal-din il-kriżi umanitarja attwali. Għadilek il-kelma. Eh, lodwa tajb l-kuħat. Jena se nibdow, eh, se nibda, id-diskors tijaj minajr ma nusa in-noti jew xi U l-punt ta' tluq tijaj se jkunu il-kalzetti li għandi hawnhekk. U forsi anki fliexken li sta jkunu dawn, jew dawn. Iġifiri għandi il-kalzetti ta' nisa' ta' mara u ta' flixken. u jekk rridu nitkellmu għandna bżonn nitkellmu fuq dan. Dan huwa dak illi nużaw bħala biex insar dawk li ma setawx ikollhom eh, xi ħaġa illi issarbhom li jilbsu biex e, eh, kikunu eh, għax il-kontrabandisti ħadulhom kollox. u daw l-aħħar snin il-Mediterran huwa aħmar mhux blu u nara l-ġenerazzjoni tiegħi issa qed tgħix it-tieni olokawstu u min nitkellem fuq iċ-ċifri imma nitkellem fuq dawk l-affarijiet li fejn aħna nżommu fomna maluq. U il-Mediterran huwa l-kamp ta' konċentrament fejn in-nies imutu kuljum, ibatu kuljum. U dak li jaqadna man nazzizmu huwa illi nalqu għajnejna ninjoraw l-affarijiet u nħalluhom imutu fil-Mediterran. Jina kem ġejt lura mill-Greċja, kont hemmhekk għal ħames xhur u jiena qatt fuq il-frontiera, qatt fil- eh, fil-karozza u jiena mort u mxejt man nisa li ħallow l-oms u mit-Turkija waslu il-Greċa mbagħad komplu għaddejjin lejn il-Ġermanja. Vjaġġajt magħhom ovvjament ħadd ma kien jaf li na kont jien u jiena kelli violenza fuqi minn żewġ awtoritajiet tal-frontieri minn sanajt hawnhekk li huma żewġ pajjiżi imma l-ewwel derba għax defendejt familja minn wieħed minn polizzjott illi prova Eh, eh, bil-bastun għax huma rridu jmorru fuq xara bank għax it-tifel tagħhom kien maremmek u tom bil-bastun. Dawn huma ksur ta' drittijiet tal-bniedem, ta' nisa, ta' tfal u biex nitkellmu fuq id-diritti aħna għandna bżonn imorru fuq il-frontieri nakkompanjaw l-immigranti u forsi hemm bżonn nakkompanjaw l-immigranti eh, minn frontiera fuq l-art. Jiena ma nibżax mir-rifuġat laqas dawk ekonomiċi, xina ma namiex dik il-distinzjoni għalija memx eh, rifuġati u migranti ekonomiċi, jina ma nibsax għal-jom, nibsa għall-Europa, aħna edin kolla għawnek, għax naħseb u nemmen illi aħna nemnu il-valuri tal-Europa uda, jina ma nibsax għal-rifuġati, għax xiderba il-rifuġati se jmorru l-ura fartom f'pajizom, għax huma jħobbu pajizom palma aħna jħobbu eh, il-pajis jina ovvjament nħobb l-Italja man jina kbirt fil-Italja ma nħobb ukoll il-Marokk għax hemmhekk twilt dawn in-nies iħobbu l Sirja, l-Afganistan, l-Irak u xi derba jirritornaw lura f'darhom. Imma aħna fejn se morru il-kuxenza tagħna meta aħna mur qudiem il-mera xi derba meta se jkunu nirrakkontaw l-tfal tagħna il ma minna xejn meta stajna nagħmlu ħafna. Dak li nista' ngħid issa huwa illi f'għaxar minuti ma nistax nagħmel taqsira ta' diżastru nista' ngħid biss illi f'dawn il-ġranet għaddejja vjolenza kbira kontra in-nisa u t-tfal illi jiġu mill-belt ta' Rakka fis-Sirja. irċevejt xi 150 SOS daw l-aħħar 48 sija fil-frontiera bejn il-Kroazja u s-Serbja. Il-Kroazja u s-Serbja deċidow illi jimblokkaw daw kollha illi jiġu miż-żona ta' Rakka u raġunietu huma ċari għax Rakka edha taħt il-ħakma ta' l-ISIS walekin saqsi dawn il-persuni qabel batow minħabba l-prezenza ta' eh, gvern dittatorjali u kriminali mbagħad bdew ibatu għax terroristi ħadu ħakma tal-belt tagħhom u mbagħad iddeċidew li ħallu s-Sirja biex jipprovaw jisibu slim biex ikunu jistaw jakkompanjaw it-tfal tagħhom l-iskola biex ma jobbligawx pereżempju eh, bintom biex tilbes il-burka ma daw l-istess persuni qegħdin viċin hawnhekk fuq il-frontieri tagħna tal-Ewropa Demokratika u Ċivili u imblokkati hemmhekk. U jekk tistaw tkun eh, interessati fuq fejn qegħdin m'għandhomx iktar flus, mandomx flus biex jixtru l ikel it-tama biss li xi organizzazzjoni monetarja tasal fil-post u ġib maħħa l-ikel nista' ngħid biex li anki meta jtqassam l-ikel ħafna drabi nipprovaw neħu d-dinjità tal-immigrant. Jina kont edha fuq il-frontiera mal-Maċedonja xi 15-il jumilu u biex toqgħod tikjuja għal xi tliet sigħat, erba' sigħat taħt ix-xita, xita nieżla, il-Bart biex forsi tiħu platt u kikrate hija umiljanti ħafna li nalkol, u għalek għanna bżon niftħu l-korridori dawn il-korrituri umanitari biex forsi dawn il-persuni kun jistaw jaslu fl-Europa permezz ta' rotot legali. Għax l-Europa saret eh, l-Europa li ħadd kważi ma jista' jidħol fija. Biss jekk tkun mal-mafja. Jiena bħala Ewropea nibża' mhux mill-immigranti imma tal dawn il-gruppi mafjusi illi vjaġġaw u jorganizzaw dawn il-vjaġġi u tal-kuxenza tiegħi meta forsi 15 eh, sena oħra ikolli nirrakkonta xi ħaġa li tfal tiegħi. Grazzi. Muchísimas gracias. Grazzi ħafna, Signora Sufi. il verit mina se nitkellem bl-Ispanjol, forsi għandkom bżonn mela tribsu il-headphones għat traduzzjoni. Mela huwa diffiċli il nissimaw dawn il-klim ta' Signora Robinson kif ukoll ta' Signora Sufi. Ovvjament taqsamlek qalbek, u vera, kif nistgħu ngħidu. Minna marħoġlok id-dmoħ fajnek u għalek nishtiq nirringrazzjakom tal-prezenza ta'kom għal dan il-seminar u ntikom xiftit informazzjoni. Nishtiq nirkonnoxxi il-Parlament Ewropew aħna sodisfatti ħafna bil-reazzjonijiet, bit-tweġibiet illi kenna għal dik li għal parteċipazzjoni f'din il-laqa. Għedin nitkelmu fuq il-fat illi se jkunu għawnek kolla 44 membri ta' 28 parlament nazzjonali dalodu, għall dal dalodu. Dinja l-okkazjoni fejn għedin naraw parteċipazzjoni ferm miktar folta ġraja bħal din u għalek nasseb illi għal dak li huwa lan tad-debattitu tal-dalodu kif ukoll minħabba il-rapporters u l-speakers illi se jitkellmu. U nixtieq infakkar ukoll li għandna interpretazzjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ukoll ngħid illi l-Parlament Nazzjonali ta' Spanja ma setax ikun hawnhekk u bat l-iskużi tiegħu għax lejla hemm il-votazzjoni għal għal l-installazzjoni tal-gvern il-ġdid. Ġifir ma setax tkun qabel din l investitura tal-gvern il-ġdid ta' Spanja, ma tantx għandi iktar xnajt imma nirgazzakom il-kol tal-paċipaċjoni tagħkom, tal-preżenza tagħkom għal dan id-dibattitu li tagħmel li jkun wieħed ħaj ħafna nafu r-realtà tal-nisa rifuġati u nafu illi hemm bżonn ta' kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u il-Parlamenti Nazzjonali. Ħafna diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew u ħaditna ħafna fuq din ir-realtà u naħseb li hija eh, meħtieġ huwa meħtieġ illi nibdow kollha kemm aħna individwalment nerfaw responsabilta' għax le nitkellmu biss fuq kemm l-Istati membri eh, missom jistħu kif ukoll il-Parlamenti Nazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej u għalhekk għandna bżonn nagħmlu ferm iktar għandna bżonn li konna mhux biss eh, kliem imma naslu għal ftemit li fejn nimpenjaw ruħna x'barra kollox din hija responsabilità tagħna. Issa dak se nispjega xi ftit kif se niżviluppaw dan il-workshop, dan il-seminar, se jkun hemm eh, tlet eh, workshops differenti, se jkun hemm membri tal-Parlament Ewropew jistgħu jintervjenu meta jridu, jistgħu jkunu preżenti nittama illi jkun hemm parteċipazzjoni attiva minn daw kollha li parteċipaw f'dawn il-workshops tafu il-programm li mu, għandkom il-programmi, għandkom il-speakers li ma se jkunu f'kull workshop. Hemm workshop hawnhekk u tnejn l-oħra se jkunu eh, f'sala li hija għaw barra se mbagħad jgħidulkom fejn. ġifiri barra minn din is-sala se jkun hemm l-istaff tal-Parlament Ewropew illi se jgħidulkom fejn tridu tmorru għal żewġ workshops l-oħra. Mela, forsi nħallu minuta u tnejn jgħaddu biex biex norganizzaw ruħna xi ftit. Hawnhekk se jkun hemm wieħed mill-workshop kif kont qed ngħid, il-żewġ workshops l-oħra se jkunu barra minn din is-sala jkun hemm l-istaff li jgħinukom. sal-11 u fil-11 neġaw niġu lura għawnek f'din is-sala. Hidma tajba lil kulħadd.